blending facilities reġjonali tal-Unjoni Ewropea li kopri l-pajjiżi kollha li fihom għandha kooperazzjoni esterna l-Unjoni Ewropea. Dawn il-faċilitajiet jinkludu grants mill-budget tal-Unjoni Ewropea mill-IDF u wkoll eh, kontributi mill-Istati membri. flimkien ma non-grant resources li ġejjin minn istituzzjonijiet finanzjarji. Umbat fuq livell tal-proġett, resources ta' grants u non-grants jinaqdu flimkien biex jagħtu mix adattat ta' finanzjament għal kull proġett speċifiku. Biex nurikom dan, jiena preparaj din iċ-ċart fejn intom tistgħu taraw li attività ta' blending tistgħu taraw li fil-bidu tagħha ikollok talba minn pajjiż li qed jibbenefika biex ċertu prodotti jiġi finanzjat. Iżda bħala l-ewwel sors ta' finanzjament li eu Grant Resources li jistgħu jiġu kapilt flimkien ma' grants minn ma' donaturi oħrajn u wkoll jinkludu wkoll istituzzjonijiet pubbliċi ta' finanzjament Ewropew, Ewropej per eżempju, il-Bank tal-Iżvilupp uh, u oħrajn. Għal dan il-finanzjament tal-istituzzjonijiet Ewropej ta' finanzjament pubbliku wieħed jista' jżid uh, ukoll il-banek reġjonali tal-iżvilupp li qegħdin isiru ħafna ħafna iktar importanti ma' żmien fil-kooperazzjoni tagħna. Parti minn hekk jista' jkollok ukoll investituri privati u kummerċjali li jgħinu f'proġetti U f'ħafna każijiet ukoll ikollok il-lawn resources tal-beneficjari li dan huwa parti mill-investiment li jiġi finanzjat mill-gvern lokali. Jiena naħseb li huwa importanti li għal ftit nifqu u nifmu li sa mill-2007 permezz tal-ħames faċilitajiet l-African Infrastructure Trust Fund il- Latin America Investment Facility il-Neighborhood Investment Facility, il-Facilità għal eh, Central Asia u l-Facilità għall Asia, aħna il-Kummissjoni għamlet 1.2 biljun euro eh, li rizultaw volum totali ta' finanzjament ta' 32 biljun addizzjonali dawn jinkludu grants, launch equities, kontributi minn atturi differenti li semmejtilkom iktar kmieni. Naħseb li dan huwa importanti ħafna eh, li tifmu eh, id-daqs li jirnexxilna ninvolvu ruħna fih permezz ta' kontribut pjuttost modest. Jekk għalikom eh, biljon u modest, ovvjament. Nixtenu jikom din il-graf issa biex nikonfermalkom li bħala total sa mill-2007 iffinanzjajna kważi 170 proġett. Bdejna bażikament bl-ITF l-2007, il-Neighborhood Investment Facility ġi maħluq fl-2008, Umbat fl-2010 IFKA u LIFE bdew. Umbat fl-2012 bdejna l-Karibew, l paċifiku u eh, l-investiment, eh, l investiment fasilita l-Azja. Aħna u koll għanna din il-dawn eh, l proġetti, kontributi tal-Unjoni Ewropea u finanzjament totali għal kull wieħed minnhom iżda mhux se noqgħod nidħol dan id-dettall. Dan tistgħu taraw fil-preżentazzjoni li tajnikom. Nixtieq ngħidilkom li l-blending hija kwistjoni ta' riżultati, hija kwistjoni ta' finanzjament eh, speċifiku għal proġetti speċifiċi u skont it-tip ta' settur li taħdem fih, pero r-riżultati huma tost evidenti għonek tinsemmi xaħut minnkom. Per eżempju, f'Nicaragua ħna għasser nifinanzjaw proġett li ser iżid l aċċess għall-ilma tajja xort minn 72% 95% ah, tal Fih 15 il-belt f'Marokko qed niffinanzjaw l-iktar impjant tal-solari eh, eh, f'nata fuq tal-Afrika li ser jinaqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija u jevita 250.000 tonnellata ta' CO2. Għanna transmission line mal-Afrika tal-Punent li tibbenefika 60.000 ehm, dar għanna l-impjanti ġeotermali fl-Afrika tal-Vant u u kol, eh, hemm ukoll eh, font ta' għajnuna sostenibli għan negozji fil- eh, fil-viċinat tal-vant. Dawn fil-fat jgħatu riżultati. ċinu ma s-setturi li aħna per permezz tal-attivitajiet tal-blending? Dan huma relattivament simili. L-iktar importanti huma settur tal-enerġija u waraj hemm it-trasport iktar u iktar finanzjament li sejjer fil-proġetti tal-ilma u kontribut pjuttost eh, modest għall smis l-appoċ l-SMEs rappresenta ġa 11% ta' prioritajiet tagħna. 5% ta' ta' dan l-għajnuniet imorru għal-infiq soċjali, nispjega iktar tar tal-fejn il mekanizmu tal-blending ma kienx liktar wieħed adattat biex jiffinanzja dan fil-passat, Umbat, fil eh, fir rigward ta' teknoloġija eh, tal-ICTs um, dawn 3%. ċajnu niet aħna natu? 40% tal-finanzjament tagħna jmur investiment dirett, aħna nifinanzjaw direttament l-investiment li jsir mill-pajjiż li jibbenefika. Terz, sejjer f'assistenza tekna għal preparazzjoni ta' proġetti, għal manager tal proġetti, biex jgħin studji għall-impatti ambientali, etc. U part importanti minn dan il-finanzjament marret ukoll fil-interest rate subsidies, mod partikolari l-African Infrastructure Trust Fund, iżda jkolli ngħid li dan mhuwiex l-iktar preferut, l-iktar mod preferut ta' ħidma. 4% jmur fil-risk capital operations u 3% fil-guarantees. Jekk aħna rridu nżommu mal-wedid tal-agenda għal-bidla u jekk aħna rridu naħdmu iktar ma' settur privat, rridu nagħmlu iktar sforz biex inkunu nistgħu nersu lejn dawn l-aħħar żewġ kapitli bil-mod ta' kif għamilna fil-passat. Kif jidħol dan fil fl-isfond tal-effettività tal ajnuniet u fl-agenda tal-effettività tal-għajnuniet? Dan huwa l-punt fil-fatt u aħna mitluba li nżidu l-kooperazzjoni bejn l-atturi kollha tal-għajnuniet biex nagħtu spinta kifet fil-introduzzjoni l-impatt, l-effettività tal-għajnuna Ewropea għaliex il-koordinament u l-interventi ta' dawn l-għajnuniet jagħmel sitwazzjoni iktar koerenti u komplementari u irridu namlu kol skambju tal-aħjar prassi din fil-fatti għaparti minn dik l-agenda ukoll il-fatt li permezz tal-blending aħna narmonizzaw il-proċessi innaqqas il-spesa transazzjoni, il pisa amministrattiva l-pajjiż l-parent countries u wkoll jiftħu jirlaxxaw fondi għal programmi addizzjonali. Riżultat wieħed importanti ħafna tal-attivitajiet tal-blending huwa fil-fatt li aħna għamilna irnexxilna nagħmlu erba' affarijiet il-lead actors Ewropej u mhux Ewropej, il-banek reġjonali f'ħafna mir-reġjuni tad-dinja u aħna għadna wkoll għamilna ċaġa li fil-passat kienet separata id-dinja tad donaturi u dik tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Aħna irnexxilna permezz tal-mekkanizmi ta' blending li naqdu flimkien dawn iż-żewġ dinijiet differenti li għandhom l-istess għanijiet l għanijiet tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. So, Għalek, Bħala konsekwenza ta' dan kollu, nista' ngħid illi meta nżidu l-effettività ta' din najnuna nkunu qed noħolqu fattur ta' motivazzjoni. U l-planting irnexxilu jġib falur miżjud għal kooperazzjoni iktar msaħħa u sinerġiji bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji mhux biss simma eh, istituzzjoni finanzjarja anke donaturi li jaħdmu flimkien sabiex jidentifikaw, jippreparaw u jiffinanzjaw il-proġetti. Dan saħħa il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-atturi involuti fil-faċilitajiet tal-blending tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq eh, nikonkludi u namel sommarju billi ngħid illi naħseb li huwa importanti l għat jenfasizza illi l-blending mhuwiex biss kwistjoni ta' kif namlu laqwa użu uh, mill-finanzi. Mil iva, nafu issa li Iva mill-aspet finanzjarju hemm riżorsi privati u pubbliċi għal impatt ta' svilupp iktar b'saħħtu iżda wkoll hemm kwistjonijiet u setturi oħra, pereżempju fis-settur mhux finanzjarju nexxilna ntejbu s-sostenibilità u tal-proġetti waġġilnijom ukoll u bekk ġibna aktar disciplina finanzjarja u ehm, eh, sieda f'dan is-settur. U meta wieħed eh, ikun qed jagħmel dan appuntu ikun qed iżid l-ownership. Ix-xogħol li qed nagħmlu huwa b'konformità mal-politiċi tal-Unjoni Ewropea u l-miri illi ġew imwaqfa kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell reġjonali. Ħalluni biss inserħilkom moħħkom billi ngħidilkom illi Eh, dwar dik li għal-għażla tal-proġetti. Hemm xi kwistjonijiet importanti li wieħed irid jikkonsidra għanna ħafna eh, distorsjonijiet tas-suq u għed irid jifhem li meta jagħmel finanzjament u tiet ikunu qed nagħmlu il-proġett iktar eh, funzjonali. Għanna mm, servizzi tematiċi li aħna norganizzaw ma' DGs differenti biex niżguraw illi aħna nżommu f'moħna l-kriterja ta' għażla reġjonali. U nżommu għajnejna wkoll l-aspetti tekniċi ġifiri, il-valur mizjut, l-iktar effettività u s-sostenibilità tad dejn. Nixtieq niċċara illi għalissa u naħseb il-figuri li tajtkom huma eh, huma juru dan biċ-ċert illi fil-fatt 90% tal-finanzi qed imorru għal finanzjar pubbliċi issa il-blending qed itina l-possibilità wkoll biex insaħħu l-investiment privat permezz ta' għodda innovattivi eh, per eżempju kapital ta' riskju, etc. Però xorta waħda iktar irid isir f'dan il-qasam jekk irridu nkunu eh, ta' appoġġ għas-settur privat. Irridu però nsaħħu wkoll il blending u biex nagħmlu dan ħloqna eh, platform, pjattaforma Ewropea għal blending f'kooperazzjoni esterna. Eh, dan naħdmu flimkien ma' servizzi tal-Kommissjoni, istituzzjoni finanzjarji, il-Parlament Ewropew, sabiex naraw kif nistgħu ntejbu dak li ġamilna fil-passat. Il-valutazzjoni fuq medda medja ta' żmien konfermaw illi l-faċilitajiet għal ksib tal-miri qed jippromovu standards aħjar u aktar effiċenza. Il-faċilitajiet naħseb u ġala darba naprofitta mill-fatt li qed hawnhekk nenfasizza illi il-Parlament Ewropew qed jipparteċipa fuq żewġ livelli kemm fil-livell tekniku kif ukoll fuq livell ta' tfassil ta' politiki. Biex ntikom lista ta', ta fiex ta' li qed naħdmu fihom, ngħidilkom li għandna żewġ gruppi tekniċi, grupp tekniku wieħed, l-ewwel wieħed fejn nagħmlu valutazzjoni u nqablu l-prestazzjoni, l-proċeduri ta' mekanizmi ta' blending u naraw li mumma laqwa prassi sabiex eh, nitiebu mill-passat. Mbagħad għandek ukoll grupp tekniku tnejn. Dan qed jipprova jiżviluppa għafas eh, bazat fuq ir-reluzzati illi ikkejja l-impatt u eh, il-valur miżjut ta' dan il-funding ta' dan il-finanzjament ta' otiet. Nishtiqu namlu dan b'mod iktar standardizzat biex bekk ikonna mekkaniżmi ta' rapporti illi jippermettulna illi nirrispondu għal tipi differenti ta' mistoqsijiet li jkunu eh, tqajmu. L-ewwel riżultati ta' dawn il-gruppi tekniċi huma mistennija għal Ġunju u eh, ntembli nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna il-kallim li jmiss tagħna hija s-Sinjura Sophie Sirtan illi hija id-direttriċi għall istrateġija ta' riforma korporattiva għal eh, servizzi tal-pajjiżi u l-politiki ta' operazzjonijiet tal-Bank Dinji. Is-Sinjura Sirten ser tagħti l perspettiva tal-Bank Dinji dwar kemm huwa effettiv il-settur ta' l-investiment. Grazie ħafna, permettu li li insib il-presentazzjoni um, tiegħi naħseb il qiegħda x'imkien hawnhekk. being loaded, um, let me explain the focus of my presentation. Um, it aims at uh, providing you with a more general mela, Il-mira hija illi ikollna eh, illi aħna naraw kif nimmassimizzaw l-impatt eh, u namlu lajnuna aħjar u iktar intelligenti. Ħanibta billi intikom daqsxejn il-kuntest għaliex dan huwa importanti. Mbagħad ser naraw x'nistgħu nagħmlu biex nżidu l-effettività ta' dan eh, l-iżvilupp eh, ta' għajnuna. U intemm b'xi eh, punti dwar il-kollaborazzjoni aħna nagħmlu ma' istituzzjonijiet oħra. Mela l-ewwel qabel kollox dwar il-kuntest, il-kellim ta' qabli u anka il-President qal illi l-2015 kienet is-sena illi ġiet stabilita bħala għal-ksib eh, tal-miri tal ta' svilup tal-millennium. Il-komunitajiet ta' żvilupp internazzjonali qed jippruvaw jaraw kif jistaw jiffinanzjaw il-miri ta' svilup tal-millenju li għat fadal jekk tħallsu lejn l-iskema li għandkom qudiemkom tirrealizzaw li l-influssi ta' FDIs huma l-ikbar u ehm, l-għajnuna oħra li tingħata mis-settur privat tlaħaq ma' wieħed fil-mija hija privat li iżgħar settur. Dan ikompli jiġi enfasizzat mill-fatt li f'din l-aħħar sena minħabba il-kriżi l-iżvilupp tal-ODAs naqas minkejja l-isforz minn pajjiżi eh, sabiex eh, l-appoċ eh, għal-jom jizdiet. U minn xorta, anka minkejja l-inuna taħħom xorta huwa impossibbli li wieħed jilħaq mal-miri dawn l-għajnuniet ta' dawn il-pajjiżi. Jekk naraw mbagħad is-settur privat, naraw li din hija waħda li tvarja ħafna, jekk fil-fatt naraw tnaqqis ta' 40% fl-2009 fejn il-kriżi eh, laħqet il-massimu tagħha. U il-kontributi li qed jingħata lill-ekonomiji l-inqas żviluppati tad-dinja huwa dejjem qed jonqos. F'dan il-kuntest jider bitċar illi irridu nżidu l-impatt eh, tal-ODA li nixtieq nifuka fuq huwa kif aħna nistgħu nsaħħu dan l-impatt biex niżguraw illi kull ċenteżmu ta' dan ta' din lajnuna tintuża bl-aħjar mod possibbli. L-ewwel qabel kollox iridu nżidu l-effiċenza u l-impatt tar-riżorsi disponibbli. Iridu nagħmlu l-aqwa valur mill-flus li għandna. Unbaħt kif ġiġa għal il-kellim ta' qabli, huma illi nifukaw fuq ir rizorsi miżjuda għal l-immassimar tal-flus li għanna. Ġifiri f'din il-prezentazzjoni ħankun qed ngħidilkom kif nistgħu nagħmlu biex nagħmlu dan kollu flimkien. Nibdew minn kemm hija effettiva din l L-ewwel qabel kollox kif tiftakru il-komunità internazzjonali eh, l-taqaw ħafna drabi eh, anka f'Pariġi, f'Monterey u l-kol kemm aħna ftemna fuq il-fatt illi l-effiċenza u l-effettività ta' din najnuna tista' tiżdied jekk nindirizzaw ċerta kwistjonijiet għawek għaw ċerta indikaturi li ħarġu minn dan il-qafas il-qafas jaraf, jaraf illi lajnuna tkun iktar effettiva jekk tkun fidejn u ta' proprjetà tal-pajizi b'konformità ma' l-istrateġiji nazzjonali sabiex il-gvernijiet ikunu jistaw eh, jagħmlu ġestjoni ta' dawn il-flus. Barra minn hekk ukoll hemm l-importanza kif qal il-kellim ta' qabli illi innaqsu il-peace tal-proċessar, il-pis amministrattiv ta' dan il-proċessar u nippruvaw noqogħdu l-aktar fuq sistemi ta' pajjiżi differenti. Barra minn hekk ukoll irridu nippruvaw eh, ntejbu wkoll il-kontribut tad donaturi. L-aġenda fukat ħafna fuq eh, eh, il-fatt li rridu nkunu irrid kunem hemm trasparenza f'dawk li huma r riżultati u rrid ikun hemm Minkejja l-iżvilupp kollu li sar, għatem ħafna xirrit issir u għalkemm din hija l-aġenda prinċipali tagħna hemm ħafna xiktar wieħed li jista' jagħmel. Xorta dan mhux biżżejjed hemm iktar wieħed jista' jagħmel biex itejjeb eh, il kemm kemm l-għajnuna tagħna tkun effettiva. Sabiex namlu dan huwa importanti li niffukaw fuq il-qafas ta' riżultati u dan huwa settur ta' ħidma li fuq rridu naħdmu. Ġifieri li nkunu kapaċi nidentifikaw il-miri li nixtiequ niksbu flimkien mal-pajjiżi li nkunu qed nippruvaw ngħinu u niżguraw li aħna nidentifikaw il- il punti prinċipali fihom rridu naħdmu permezz ta' programmi, strateġiji tal-pajjiżi u anka eh, billi impoġġu u nistabilixxu miri eh, bħala eh, għalina li rridu nilħu. Importanti ħafna li nużaw il-feedback fil-valutazzjonijiet tagħna sabiex nagħmlu valutazzjoni ta' xeħda mhux ma jaħdimx u li ma tip ta' għodda, metodoloġiji jistaw ikunu tajbin f'ambjent partikolari biex niksbu riżultati. Dan u element essenzjali biex nżidu nsaħħu l-impatt u nkunu nistgħu nagħtu l-aqwa parir lill pajjiżi. Qed niżviluppaw ukoll xjenza ta' dak li rnexxilna inwasslu fejn jaħdmu flimkien mhux biss l-esperti, iżda ninkludu wkoll teknika ta' implementazzjoni. Qed nippruvaw naqdu dawn iż-żewġ elementi biex tassew ngħinu lil pajjiżi anka fil-parti tal-implementazzjoni. Nemnu wkoll illi, illi nkunu eh, trasparenti nkunu miftuħin dwar dak li qed nagħmlu jgħinna biex intejbu r-riżultati ta' żvilupp. Trasparenza dwar x'qed niksbu u anka il-fatt li nkunu kontabli, kontabli mhux biss fil-każ tad-donaturi jista anka xetjatu l-istituzzjonijiet l ċittadini hemm ukoll ċerta benefiċċji settorjali li nistgħu niksbu permezz ta' iktar trasparenza b'mod partikolari fis-settur tat-taxxi, settur fiskali u anka għal ġbir ta' tul Għalhekk hemm ħafna benefiċċju jekk wieħed iżid trasparenza. Ovvjament il-mistoqsija hija x'nistgħu nagħmlu. Eh, nistgħu eh, dejjem nżidu l-informazzjoni li naqsmu maċ ċittadini, nistgħu wkoll nużaw iktar feedback ta' benefiċċju, nħossu illi jekk nżidu r wol tal-klient ta' ħaritana fil-pajjiżi inkunu qed eh, nejnu anka il-valur tal-għajnuna. Bicċa Biċċa għodda illi ħloqna flimkien mal-partijiet interessati oħra hija biċċa għodda ġeografika illi tippermettilna naraw fuq ma PEP x'qed isir, li ma proġetti qed jiġu sviluppati u naqdu wkoll id-donaturi kollha flimkien. Dan huwa tajjeb ħalli ma jkunx hemm xogħol doppju li jkun li jsir. Pereżempju, Qoddimkom qed taraw numru ta' proġetti li jkunu qed isiru bil-figuri u din tiġi aġġornata eh, f'temp rea, fin reali Madana kollu xorta hemm ċerta nuqqas ta' informazzjoni. Ma tistax inti tagħmel valutazzjoni tal-iżvilupp jekk ma jkollokx statistika tajba u kif qed taraw f'din il-graf u timkom hemm nuqqas ta' informazzjoni f'ħafna pajjiżi b'mod partikolari f'pajjiżi f'qar ħafna. Pereżempju fil-żona subsaharjana inqas minn 2% ta' ċittadini jgħixu f'ċif postijiet fejn issir statistika u statistika ġurnata. Iktar minn nofs il-pajjiżi tal-Afrika subsaharjana ma parteċipawx fi stħarriġ f'dawn naħar ħames snin, dawn dan it-tip ta' stħarriġ huwa tassew importanti biex tina stampa ta' xed jiġri. Għalhekk dak li għamilna flimkien ma' flimkien mal-MTPs u mal-ġnus ma'uda qed naħdmu sabiex innaqsu dan il-nuqqas ta' informazzjoni u eh, nkunu ikollna stamp aktar ċara. Nistaw ukoll nkunu iktar effettivi billi nikkoordinaw iktar sorsi ta' finanzjament. hawnhekk irridu nitkellmu dwar tul domestiku din i dan huwa importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel qabel kollox il-pajjiżi jistruħu inqas fuq l-ODAs, barra minn hekk ittihom iktar ownership. Il-skema ta' qudiemkom turina il-percentaċ tal-tħul bħala percentaċ mill-prodott gross domestiku. il- il-graf turina u kol medja tal sports ta' taxxa ġifiri kem għed tinġabar taxxa mqabla mal eh, mal taxxa potenzjali tista' tinġabar u fl-aħħar 10 snin dan din figura naqset fil-pajjiżi l-aktar foqra. U fil-fatt f'pajjiżi iktar żviluppati din saħan se naħaq ma' 60% ġifieri wieħed jara diskrepanza. Fil-iskema li għandkom u nistaw naraw illi il-PSPs jistaw eh, jifinanzjaw proġetti f'setturi differenti anka billi jgħinu l-pajjiżi żviluppati billi tejbu il-qafas leġislativ u finanzjarju ta' pajjiżi l-aktar foqra. Għanna u koll inizjattivi la Results Initiative illi huwa proġett illi eh, jipremja l-inizjattivi um, f'setturi differenti u jiġu premjati skont li ma tip ta' riżultati nixxilu jilħu. Mbagħad hemm ukoll l-IFFIM, l-International Finance Facility for Immunization, U dawn il, din, din il-faċilità fil-fatt eh, ħeġġet mm, il-promozzjoni il ta' proġetti biex itejbu il-settur, il, il setturi differenti. Ovvjament hemm ukoll ejjun ġodda ta' finanzjament li jistgħu jiġu indirizzati. Per eżempju hemm il-riżorsi ta' pensjonijiet illi laħħaq għal aktar minn triljun dollaru. Dawn jistaw tassew ikolhom rol importanti ġifiri il-fondi ta' investiment, il-kumpaniji ta' assikurazzjoni u l-fondi ta' pensjonijiet. Nistaw nisviluppaw il-qafas tajjeb għalihom U dan kollu ser ikun effettiv biss jekk aħna naħdmu fl-imkien kif tafu l-Aġenda Post 2015 għandha ċerta prioritajiet. U aħna naqblu illi hemm bżonn li jkun hemm indikaturi uniċi għal ksib ta' dawn il-miri. nemnu li dan tassew huwa element essenzjali biex nimxqu il-qoddim biex nikonkludi hemm ħafna aktar modi kif nistgħu ntejbu l-għajnuna u e, nimmassimizzawa. Għandi biss żewġ slides oħra dwar il-kollaborazzjoni tal-Bank Dinji u tal-Unjoni Ewropea sabiex nkunu nistgħu naħdmu flimkien fil-fatt ilna naħdmu flimkien mhux ħażin madwar fi proġetti madwar id-dinja, però dawn huma proġetti futuri oħna. Nistgħu nkomplu naħdmu flimkien fuq il-qafas tal-2015 għed jittama illi l-Kummissjoni tkun tista' tgħinna għall-istatistika dwar il-kapaċità din tassew hija importanti għalina. Nistgħu nkomplu naħdmu flimkien fuq livell nazzjonali biex ntejbu eh, s-sitwazzjoni ta' pajjiż nazzjonali u Finalment, nistgħu naħdmu wkoll fis-settur ta' mekkaniżmi ta' finanzjament innovattiv, inkluż il-fondi ta' blending. Dak jikkonkludi l preżentazzjoni tiegħi. Grazzi ħafna. I want to thank Ivan Xena ringrazzja l-Sinjura Sirten u issa nimxi għall-aħħar kelliem li għandna fuq il-panel tagħna il-panel numru 1 ġifiri li huwa Sur Jess Griffiths, direttur tal-Eurodad, ġifiri n-Netwerk Ewropew ta' dejn u tal izvilup u għandu esperjenza fl izvilup ta' finanzjament kif ukoll fil-twettiq l-implementazzjoni ta' politika ambientali u u għajatina prezentazzjoni fil-fat kif nistaw nisviluppaw risorsi ta' zvilupp Ewropej. Grazzi fil-fat tal-istadina biex namel prezentazzjoni għawnek soltu ja forse forse xaħġa ta' etikett illi nejdu eh, prosa tal-prezentazzjoni ta' qabel imma jien forse ħankun eh, ħamur kontra l-kurrent u nejt illi ma naqbilx ma dak illi qabel imma din bħala parentesi forse nista' nispandi fuq iktar tard. Nadja l-prezentazzjoni tiegħi il-punti ewleni l-ewwel u għal bżonn li ntejbu r-riżorsi pubbliċi li għandna ġifieri nafu li għandna bżonn qawwi ta' forum tradizzjonali ta' riżorsi. Illum tkellimna ħafna wkoll fuq il-blending, fuq il-leveraging, nafu li dan huwa sistema ta' sew komplessa u rridu nilħu rimedju illum qabel għada rridu naraw dan kollu um, fil-dawl ta' um, l-appoċ um, għal mobilizzazzjoni ta' rizorsi domestiċi. Rridu naraw naqra kif aħna fl-Europa nistaw namlu dan billi hemm nikkontrollaw l-influssi eh, forsi ta' flus li mhux qed isiru kif suppost rridu nibqgħu nappoġġjaw il-suq domestiku tagħna ma' wkoll lil dawk il-pajjiżi f'fażi ta' żvilupp u koll bżon um, għaw tal-rizorsi um, pubbliċi um, ħafna fissu uh, fis-setturi jaqblu jem hemm ħafna sforzi li qed isiru u tbaq ħafna x'isir biex jintlaħqu um, il-mira ta' żvilupp għall millenju um, mod partikolari fix-xenarju wara l-2015 jekk irridu um, nilħqu il-miri u nkunu ambizzjużi hemm ħafna xi tisir u ġifieri qed ngħidu li hemm bżonn ta' 60 biljun fis-sena biex nilħqu l-MDGs marbuta ma' saħħa hemm bżonn triljun dollaru uh, kull sena minħa tal-ġnus Magħquda biex jintlaħqu l-isfidi ambjentali ambientali u ta' faqar fuq livell dinji. Hemm bżonn ukoll tal-settur tal-edukazzjoni, hemm bżonn tal-appoġġ ukoll tal-settur eh, tas-saħħa u dan ukoll f'settur iktar ġenerali tas-sanità. Issa, nimxu għal l-slide li mis, kont għamilt prezentazzjoni fuq dan is-suġġett sena edit forsi hemm xi hemm kopji naħsbu li eh, għalfejn eh, dan kollu huwa problematiku huwa tassew diffiċli biex wieħed isegwi eh, is-suq b'mod partikolari meta nitkellmu dwar il-bank dinji u banek oħra li jokkupaw ruhom f'middle income countries għandhom setturi finanzjari dawn il-pajjiżi fejn fil-fatt hemm bżonn qawwi. Dak illet qed naraw illi l-investiment privat illi illi jġibna l-mistaqsija min qed joħloq leveraging fuq eh, min. U importanti ħafna li naħdmu ħafna iktar fuq dal-punt li nipruvaw nifmu naqra dil kwistjoni kif taħdem, ġifiri smajna mill-kommissjoni, nejdu aħna din il-figura ta' kważi 30 għal wieħed ratio ta' ta' leveraging hemm ħafna mistoqsijiet li huma segwentament ġifiri wieħed jista' fil-fatt jgħid li dan kien ħajġri eh, xorta illa li kienu kien hemm investituri privati li kienu se investi, it-tieni mistoqsija inti li żar investiment qed tipproduċi biss wieħed minn eh, minn tletin, jekk inti dak li qed poġġi dollaru hemm investituri ħor li qed ipoġġi mid-dollaru, min ħajdeċida fl-aħħar mill-aħħar l-investiment eh, fejn se jmur u fejn ħajntefaq kull solt. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna u dan iġibni għal punt ieħor huwa l-ispiża u l-opportunità li qed joħolqu l ispejs tagħna. Ġifieri kull dollaru li nonfqu iktar fil-leverage qed nisakrifikaw għal dak ta' mezzi tradizzjonali ta' tanfiq rridu naraw naqra inħarsu naqra wkoll lejn il-fondi privati u pubbliċi fil- fil pajiz fazi fazi ta' svilupp għadu kif ħareġ rapport fuq l-investimenti fis-settur privat kif ukoll minnaħa tal-Bank Dinji u dak li ġie konkluż huwa illi fil-fatt il-Bank Dinji kien inkapaċi illi jistma il-vera il-vera pis. Ġifieri dan wassal għal ineffiċenza ta' 40% fl-użu ta', ta risorsi importanti li nkunu trasparenti li ikun hemm elements ta' accountability U fl-axar mill-axar hemm il-kwissjoni ta' liability, ġviri min fl-axar mill-axar ħajer fa' responsabilta jekk l-affarijiet ma' jmorrux kif maħsuba. Ġviri jekk neħdu l-kunċett ta' nejdu jekk għannam rizorsi limitati għalfejn ma nużawx lajnunam biex namlu iktar leveraging fil-pajjiżi fejn hemm l-iktar bżonn. Ma naħseb tajjeb illi l-ewwel nieqfu nasbu naqra u ma naqbdux unferfxu, u naqra xinu l-aħjar li jisir. Mela, xini għal-alternativa? Nasab li rridu nifokaw, tassew fuq kif ħanużaw rizorsi ta' rizorsi eh, li għanna biex nħol u mobilizzazzjoni ta' rizorsi domestiċi fil-pajzi fejn fejn hemm bżonn aħna minnhom rapport ta' riċerka sena li għaddiet u um, għamilna lista ta' rizorsi differenti f'pajjiżi ta' svilupp dak li tistaw taraw fil-blu eh, ġviri l-ewwel eh, tnejn qed nitkellmu dwar dħul pubbliku ta' madwar 30% tal-prodott gross domestiku, ġviri l-investiment pubbliku huwa tassew oli ħafna ola mill-influssi pubbliċi eh, jew nkellam tal- tal-settur privat, l-FDI u kollu u għabax, anke l-ODA, u li tista tara u dak il-flus li ħirġin u ħafna gbar minn dawk li diħlin u rridu nifokaw din eh, fuq din dan il-fattur fejn hemm dista kbir bejn eh, dak li huwa ħieraġ u dak li huwa eh, dieħel għax hemm ħafna korruzzjoni, hemm ħafna kriminalità u bħala Ewropa nistgħu nagħmlu ħafna biex nipprevjenu din Is-sitwazzjoni jiena nħeġġeġ fil-fatt eh, l-MPs biex jaħdmu fuq eh, dan l-aspett. It-tieni suġġeriment huwa eh, fuq il-mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi, ġifieri kif aħna nużaw lajnuna tagħna meta dawn imorru fis settur privat. L-istimi fir-riċerka juru illi madwar nofs lajnuna taddi mill-prokura ta' beni jew nkella servizzi taddi mis-settur privat u għawek qed nitkellmu ħafna drabi fuq pajjiżi tal-OECD ġifieri qed nitkellmu dwar channeling permezz ta' kumpanija u naħseb illi nistaw namlu ħafna iktar benefiċi jekk namlu investimenti ikbar fil- ninvestu fil-settur domestiku privat kif nistgħu naraw fl-aħħar eh, tabella hemm 20% tal-għajnuna minħata d-donaturi li hija formalment marbuta ma' ma' kumpaniji donaturi fil-waqt li 60% hija marbuta informalment. Ġifiri nasib illi dak huwa pass kbir irridu nagħmlu fil-mobilizzazzjoni ta' risorsi domestiċi tagħna l-ewwel net rridu narfu li hemm bżonn li nduru lura ma' risorsi tradizzjonali rridu naraw naqra l agenda tana fuq xkemm ħadd fokam, il-kwistjoni ta' leveraging il-blending il ma' qabel u t-tielet irridu naraw naqra li nifoka fuq il-mobilizzazzjoni rizorsi ta' rizorsi domestiċi irridu naraw li jkun hemm li nwaqfu l-influssi illeċiti u li kunu nistgħu nappoġġjaw il-domestic private sector iżda mingħajr iżda mhux askapitu tal- tal-kumpaniji privati eh, fis settur domestiċi. Fi settur domestiku iva. B'dan eh, din prezentazzjoni fil-fat intemmu eh, l-ewwel prezentazzjonijiet tal-ewwel panel u nimxu għal panel numru 2 illi huwa intenzjonat fil-fatt flima setturi ta' espertis l-Ewropeja l-iktar ta' suċċess. L-ewwel l-ewwel persuna ħed intervjeni huwa um, Dr. Dirk Willem De Veld li huwa um, il-kap tal-programm um, tal-grupp ta' svilupp ekonomiku internazzjonali u il rapport Ewropew fuq l izvilupp tal tal-2011-2012, produċa wkoll rapporti fuq il-faċilitajiet ta' blending fl-2011 għandu esperjenza vasta fil-konsultazzjoni li huwa jati l-aġenziji involuti f'dan is-settur u ħajitkellem fuq il-faċilitajiet ta' blending fl-Unjoni Ewropea ħajatina perspettiva kritika. Grazzi tassew tal-li istetentuni. biex nitkellem dwar l-iskemi ta' blending aħna minna studji fuq eh, l-iskemi Ewropej ta' blending u jena ħankun qed eh, niddiskuti dwarhom hawnhekk iżda fil-bidu nixtieq li għamil tliet affarijiet din il prezentazzjoni l għonet ħan stampa tal-kuntest. Il-kuntest fejn il-blending qed isir, ġifieri eh, dinja fejn qed nitkellmu dwar mm, għajnuna l-iżvilupp mm, fejn mm, l-għajnuna hija l-unika u l-unika mod kif aħna konna nikkonsidraw illi nejnu. U eh, li nippruvaw nimxu eventualment għal modi differenti, modi diversi ta' eh, finanzjament. Jose diġa mm, tkellem mm, b'mod eċċellenti mm, fuq il-blending, ġifiri mux ħanqot nintroduċi dan dan is-suġġett u dan iġibni għal għall aħħar punt ġifiri għal punti pozittivi u l-sfidi tal-blending schemes. Għamilna ah, studi partikolari fuq il-blending permessa koordinazzjoni ta' ta' think tanks fuq um, um, um, il-permessa gruppi differenti, think tanks differenti, għabbażi fil-fat ta' studju ta' l-ODI u l-ITTG. E mela, nibdew billi nieħdu l-istampa ġenerali tal-finanzjament. ħafna farijiet jħorġu minn dan eh, il-prezentazzjoni ta' qabel tkellmet fuq il-mobilizzazzjoni ta' riżorsi eh, domestiċi u dan jammonta għal ammont qawwi tal-finanzjament iżda hemm ukoll l-aspett eh, estern. Fil-fatt il-private capital flows fil-Afrika subsaharjana naqsu drastikament u Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar investiment barani eh, dirett qed nitkellmu wkoll dwar flussi ta' ekwitajiet illi żdiedu u kif ukoll flussi ta' obbligazzjonijiet. U nafu li hemm diversi pajjiżi fl-Afrika li ħarġu obbligazzjonijiet tagħhom biex jippruvaw illi wasal fil-fatta li ktar dejn minn minnaħa tagħhom. Imbagħad hemm flussi oħra finanzjari qed nitkellmu għajnuna għal kummerċ met nitkellmu għal um, odam, uh, remittances um, u affarijiet oħra. Ġifieri qed nitkellmu fuq uh, dinja fejn uh, hemm diversi flussi finanzjarji. Issa, il-blending fil-fat jaqat melodijiet il-grants um, u s-self u jekk inti tipprovdi self dan ifisser fil-fat responsabilta għal pajjiż li tirċivi U għal dastant id-dejn jistam jizdiet bħala riżultat, ġviri jekk ħares lejn l-Afrika, għet jista' jara illi id-dejn kien pjuttost stabli fl-Afrika subsaharjana, mbagħad zdiet f'daqqa. Il-GDP u l-esportazzjonijiet naqsu minħabba zida Eh, fid-dejn ma' hemm ukoll il-kriżi illi jena xid biex tistabilizza s-sitwazzjoni, ġifieri illi twaqqaf milli jibqa' jonqos issa fil-fatt hemm nixtieq nixbet l-attenzjoni li l-pajjiżi li jirċievu għandhom ċertu aptit biex ikomplu jkabru id-dejn għaliex iridu ktar u ktar flus biex jifinanzjaw l-infrastruttura u proġetti oħra. Eżempju wieħed li ħana nidiskutu fl-ODI huwa pereżempju mill-kwissjonijiet ta' l-ħruġ ta' obligi minna tal-obbligazzjonijiet minna tal tal-Rwanda. Fil-fatt dan ġara meta kien hemm nuqqas ta' flussi ta' għajnuna għal-żvilupp. Qed naraw Eh, il-flussi li jaġixxu fl-imkien bħala pakket u qed eh, naraw investimenti pereżempju fl-infrastruttura ta' enerġija u xi kultant fil-fatt għas bissebi jaħsbu kif dan isir jekk isirx forma ta' grants, jekk isirx forma ta' self ta' investiment barani dirett. L-importanti li jkun hemm met kabbir, mela li xhuma jaħsbu li jekk ikun hemm met kabbir b'dan iżid ir-riżorsi, riżorsi domestiċi flos l-oħrajn u dan jista' jiġi użat biex jiġġieled il-faqar u ikompli iżid il-level tas saħħa u tal-edukazzjoni. Ġivrek nħarsu lejn lejn il-pakketti u l-iskemi ta' dejn f'dan is-sens huma tassew l-iskemi ta' skużawni ta' investimentu ma ta' sew ta' tajnuna. Jekk nħarsu lejn il-qafas istituzzjonali hemm eh, qafas eh, sħiħ fil-fatt istituzzjonijiet bilaterali, l-IDA, l-IFC, l-IDFIs, l-Exim Banks, hemm il-banek tal-BRICS. tal tal brics il-filantropi u koll, l-impact investors, ġviri biex wieħed isib niċċa l-Unjoni Ewropea biex ngħidlek hemm xi ħaġa li trid ħafna ħsieb. Daħin nistgħu nagħmlu huwa li nagħmlu pooling ta' ta' riżorsi. Ġifieri li li IB tista' tagħmel tista' tagħmel dan permezz ta' sussidji konġunti jista' jkun hemm pooling ta' ta' riżorsi wkoll fuq livell ikbar fuq livell Ewropew. Iżda xiex noqgħod nitkellem iktar fuq dawn l-iskemi ta' ta' blending għaliex mela kien hemm diġà preżentazzjoni minna tal- Kummissjoni nsemmi l-aħħar punt illi il-grant huma użati għal reġuni raġuni differenti fost oħrajn jistgħu jiffinanzjaw um, studju ta' fattibilità, um, studju ta' um, eh, evalwazzjoni ta' impatt li huma importanti jekk wieħed wettaq dawn dawn l-istudji ma jistax ikun hemm il-proġett l-ebda minn dawn il-proġetti ma jistgħu jseħħu. Ġifieri hemm bżonn ta' ħafna jnuna teknika u din tiġi finanzjata minn miex imkien. It-talima mm, hija li fċertu każijiet mm, l-element ta' mm, grant ta' għotja u ma bżon jużi biex ikun hemm l-elu finanzjarju. Smajna fuq statistiċi f'termini ta' għajnuna U aħna smajna wkoll fuq eh, fuq ir-ratio li semiet ta' 31 li hija waħda komuni sam dan iġibni għall-aħħar l-aħħar slide fil-fatt x'inhuwa tajjeb etnejdu eh, illi jem etem jirnexxin fil-fat jem nisblukaw il-flussi finanzjari għanna um, għanna um, studji ta' um, ta', ta impatt qed jgħinu biex ikun hemm investiment produttiv f'ambjent li qiegħed dejjem jinbidel importanti l-fattur ta' adattabilità l-ewwel prezentazzjoni uriet li ma rridux ikun rigidi fil-fatt dawn l-iskemi ta', ta blending qed jgħinu qed jgħinu ħafna f'dan f'dan il-parti ta', ta settur hemm ratios impressjonanti ta', ta leverage, hemm flessibilità ta' soluzzjonijiet, offruti, hemm lebda mod illi wieħed jista' eh, finanzja eh, proġett sħiħ ta' ta' toroq jew nkella ta' impjant waħdu. wieħed hemm irid ikollu eh, pakket ta' ta' riżorsi ma jistax isarraħ fuq self wieħed. Eh. U dan jagħti servizz aħjar lil dawk li jirċevu dawk li ifornu hemm ukoll il-fattur ta' koordinazzjoni u viżabilità. Eh, dan eh, permezz tal-IB, permezz tal-lotijiet eh, tal-Komissjoni, ġviri dan is-settur joffrinna iktar u iktar koordinament biex anke nilħu l-mira ta' svilupp għal millenju naħseb li hija xi ħaġa importanti. Imbagħad għandna numru ta' sfidi wkoll Ibda, ibda biex jem definizjoni ta' tal-lowda. Hemm mistoqsija salli ma' punt dawn l-iskemi ta' blending mi jistaw jaffetwaw lowda. Jekk wieħed jaħseb fowda lown ħafna drabi il-pajis li jibbenifika u li t-natalu lajnuna jiġi konsidrat ehm, bħala kastam ta' għoda. iktar u iktar qed naraw ehm, diskussjonijiet dwar jekk hux qed nitkellmu dwar pakkett ta' tawda u dwar x'nistgħu nikklassifikaw bħala għawda u dak li mhuwiex. Ġifieri eh, fl-istess ħin ehm, dinja diskussjoni komplessa. Qed nitkellmu wkoll dwar um, Global Development Target, um, et nitkelmu dwar um, miram għal kooperazzjoni esterna u l-lowda fija pal pala parti minna ma għandam il-mira taħħa u koll. Imbatem punt iktar sostanzjali ġviri il-leverage ratios u eh, wara me diskussjoni wara l-prezentazzjoni ta' Jesse u ta' Jose u minn punt di vista ma' analitika ikolli nejt li huwa minnu li ratio 30 to 1 tista' titqis eh, waħedha maħda tista' u wkoll mm, l ohra ġifieri nħarsu iktar fid-dettall mm, lejn il-kwistjoni. Rridu nħarsu wkoll lejn mm, finanzjament per eżempju l-IFCs u banek oħra li huma responsabbli għall-investimenti. Jiena maħseb dwar din il-kwistjoni. il kustjoni il kwistjoni u bdejt uh, nistaqsijem um, xina xkienem um, in return ma um, rajna ratios uh, differenti 1 to 5, 1 to 3, 3 to 1 irridu fil-fat kif kif għamilna namlu studju fuq dawn l-investment ratios naraw naqram mxinu ma dawk li jiddeterminaw il-fatturi determinati tal-investiment, fatturi bħal eh, prodott gross domestiku il ħafna drabi bazaw ikunu l-bazi ta' l-investiment, mbagħad naraw kif l-istituzzjonijiet Eh, ta' fondi qed jgħinu biex iżidu r-ratio tal-investiment meta mqabel mal-prodott gross domestiku. U rajna fil-fatt riżultati pożittivi, ma mhux dejjem kullim kien. Hemm fil-fatt eh, damma sħiħa ta' fetti differenti għal istituzzjonijiet differenti. Ġviri sta' jkun li istituzzjoni kella leverage bista 0.2 fil-mija, ma jista' jkun li eh, fil-fatt l-istituzzjoni għamlet l-istess investimenti ma kien hemm iktar eh, leverage, kien hemm iktar tħul. Ġviri rridu naħsbu iktar kif eh, blended finance xam ħatejn iktar u iktar u naħseb li dak huwa punt li jena nista' naqbel ma' Jesse fuqu. Mbagħad hemm kwistjoni fuq eh, il-tmexxija fuq il-governance. Hawnhekk nistgħu naħsbu dwar żewġ lati. Għandek lat li qed jgħid li hija nanijiet tal diżvilupp u naħa l-oħra tajt li dan irid jiġi estit għal um, settur privat, imbagħad għal daqstant jiddependi fuq is-settur privat, il-kumpanija privata li qed tiffinanzja u jekk dan irid jieħu riskju jew lew irid jinvesti. U jrid isib finanzjament addizzjonali għalih dan jrid ikun sostenibli u jrid wasal għal profitt ukoll, u dan u li fisser mezz inti taħseb dwar um, dwar is suq irrid ikun hemm dan il-potenzjal. Issa spiss anke jekk tara x-xogħol ta' istituzzjonijiet finanzjarji, operazzjonijiet ta' profitt li ikollhom ritorn għoli ħafna, ikollhom ukoll rata ekonomika għolja Mbagħad hemm din il-kwistjoni, min ser imexxi li ma parti minn din il-blending ser tmexxi li ma proposti, li ma skemi għal finanzjament ser jiġdu l-attenzjoni ta' dawn l-iskemi tal-blending, kif ser taħdem fuq il-pipeline ta' proġetti? Dan huwa determinat minn l elemental tal-grant, huwa determinat mill-missuq, eh, minn ħata suq eh, dawn huma elementi li titqis. Mbagħad hemm bżonn ta' eh, skema ta' blending reġjonali jew inkella waħed iktar tematika. Irid ikonna lati tematiċi jew bil-kontra. U bħalissa hemm ħafna interness fil-enerġija sostenibbli għal kulħadd, hemm ukoll eh, finanzjament kif dan huwa mmexxi kemm risorsi ser imorru għal ċerta tema partikolari, kemm risorsi ser imorru għal skema reġjonali u li ma pajjiżi ser jiġu veluti li ma set, kif se tiddetermina inti li mandom ikunu l-pajizi mm, li mandom ratio tal-għaw niktar oli jew inkel element tal-għaw grant u sa li ma stadju kem dan jista' jiġi determinat u naħseb li hemm ħafna iktar xogħol meqjus dan il-qasam biex nassiguraw li dan l-odda partikolari huja mxija sew. il rabta bej settur privat l prezentazzjoni semmiet li dan għandu jiffinanzi settur privat pubbliku. Meta rajna l-iskemi, sfitit ta' snin ilu, ħafna minnhom kienu fis settur pubbliku ma naħsibx li aħna m'għandniex nasbu dwar għajnuna li tista' tmur settur eh, privat l naħseb hekk għaliex f'ċertu każijiet ikun utli li tippromovi l svilup tas-settur privat għaliex kumpaniji produttivi u tajbin b'saħħithom jistgħu waslu għal iktar impjiegi, waslu wkoll għal eh, mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi U għal stant hemm din il-mistoqsija ta' kif inti tista' taħdem ma' settur privat u jekk dawn l-iskemi u miex l-aħjar ħaġa ta' kif taħdem. Biex nikonkludi, dan huwa mod ġdid, dan huwa qasam b'ħafna risorsi differenti, iżda naħseb li iva dinja it-triq li rridu nieħdu għal futur ħafna iktar istituzzjonijiet qed jaħdmu b'dan il-mod, kumiex il-BRICS, il-Ċiniżi jew il-Renju Unit jew oħrajn. U għamod utli ta' kif tiġbar il-rizorsi Iżda rridu naħsbu żgur dwar il-governanza fil-futur, dwar għodda biex nasikuraw li dawn ir-riżorsi huma addizzjonali u kif ser ikun l-ammont, li ma ammont ser ikun biex imorru għal ċertu setturi, ċertu pajjiżi. Grazzi ħafna. Thank you very much for the precise. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni tant preċiża. Issa ser naddu għal ewwel case study tagħna li ser titratta il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet internazzjonali finanzjari fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal Um, qabel id-dħul tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Nilqa l-kelima mill-EIB is-Sur Serrano u s-Sur Cingulani. Alessandro Carano huwa advisor manageriali u head of unit fiħdan l-Strategy Department tal-Bank tal Investiment Ewropew u jikkontribwixxi għal pjattaforma tal-blending u l-kooperazzjoni esterna il-Western Balkans Investment Framework u mekkanizmi oħrajn ta' blending. Massimo Cingolani huwa ehm, managerial advisor u Vice kap ta' divizjoni f'Departiment eh, fl-Adriatic Sea Department fejn huwa jikkoordina l-attivitajiet tal-bank fil-Western Balkans Investment Framework. Grazzi ħafna u grazzi tal-li student li li IB biex titkellem għawnek għal dan is-smieħ tant interessanti jinser nitkellem għal 10 minuti u l-kollogi tiegħi se jirrispondi il-mistoqsijiet kollha diffiċli tagħkom. Ser naqsmu nofs nofs. Issa ser nintroduċi l-approċ tal ib lejn il-blending fokus ewlieni fuq il-ħolqien tal-Western Balkans Investment Framework u Massimo Cingolani ser jagħti xi eżempji prattiċi u ser jagħti wkoll xi informazzjoni fuq l-esperjenza tal-finanzjament tal-proġetti ta' dan il-qasam. Ser ukoll isemmi uħut mill-ħsibijiet tagħna fuq l-iżviluppi futuri għal skemi simili bħalma tafu introduzzjoni fil-qosor fuq li IB barra mill-Unjoni Ewropea bħalma tafu aħna niffinanzjaw proġetti fih dan l-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin għandna rwol li nappoġġaw il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari it-kabbir il-kooperazzjoni, politika ta' svilupp u azzjoni dwar il-klima, barra mill-Unjoni Ewropea wkoll u dan illum jirrappreżenta dwar 10% tal-attività annwali tagħna. Dan huwa madwar 7 biljun sena eh, euro fis-sena li immorru fi blending għal pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea kemm għas proġetti ta' settur pubbliku kif ukoll dak privat. Aħna noperaw taħt mandat li jikkoinċidi mal ehm, afas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropea u din hija xi importanti għaliex dan ukoll instrument li għandu jiġbor fih sorsi differenti ta' finanzjament. Dan ukoll jorbot fuq budget garantija għal budget tal-Unjoni Ewropea u wkoll ikopri riskju politiku u sovran. li huwa parti mill-operazzjonijiet tal fuq barra mill-IB Id-daqs ta' dan il-mandat fil-qafas finanzjarju preżenti tal-aħħar ta' din is-sena huwa madwar kważi 30 biljun fi blending li huwa bażat fuq budget guarantee ta' 1.2 biljuni fil-budget u dan il-lending ġej minn risorsi li aħna nisselfu misfiq kapitali. Il-proposta għal mandat għadha kemm ħarġet mill-Kummissjoni Ewropea u ser tmur għall kunsill fil-Parlament u l-Kunsill. U importanti għaliex dan il-mandat mhux biss jagħti garanzija, iżda wkoll jagħmel il-qafas tal politika l sant rekwiziti kollha fuq il-ħolqien tal-pjattaforma u għad rekwiżiti rekwiziti oħrajn fuq l-impatt tal-iżvilupp f'operazzjonijiet tagħna fil-ħidma tagħna ġejja mill-policy makers u fil-fatt jinsabu f'dokument legali. Dwar il-blending, ġbarna ħafna esperjenza flimkien ma' istituzzjonijiet oħrajn finanzjarji. U mhux se noqgħod nirrepeti dak li ġa intqal mill-kollegi iżda Jiena naqbel ma'kom fuħut mill-kommenti dwar leverage u rridu kun noqogħdu wkoll attenti dwar iċ-ċifri li aħna nikkwataw għaliex huwa differenti ħafna meta nużaw il grant għall assistenza teknika u għal xi feasibility study jew inkella meta nużaw għal investment grant jew inkella uh, tipi oħrajn ta' ta' grants u għal daqstant di miex l-istess tip ta' leverage interpretation u għallura eh, lanqas ma jiexi xi magna li toħloq il-flus iżda tagħti valur miżjud permezz ta' ġabra tal-valuri, il rizorsi finanzjarji u eh, l-expertise. Mhux biss ir rizorsi finanzjarji. Dawn kollha għandhom jassiguraw impatt u l-lanijiet ehm, tal- tal-politika. Issemma wkoll il-benefiċċju tal-sostenibilità tal-prodotti proġetti, iżda wkoll iridu nagħtu standards ċari meta jkun hemm pereżempju on li titterġa' titħallas fuq ammont ta' snin u wkoll ikun hemm ta' prekawzjonijiet li jridu jittieħdu bħal pereżempju fuq il-procurement, iżda wkoll fi standard ambjentali u soċjali fuq il-compliance u wkoll fuq kwistjonijiet oħrajn li huma tipikament fil-qalba ta' due diligence tagħna. Dawn huma marbutin ukoll mal-proċess tal-lending. Hemm komponent importanti wkoll ma' loans li jippermetti iktar ownership għal benefiċjarji minħabba dan l-element ta' repayment. Issemma bosta drabi, semmit bosta drabi l-idea ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn atturi oħra u nistgħu natukom xi eżempji. Aħna semmejna pereżempju għafas għal kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-IBRD f'reġuni kollha barra mill-Unjoni Ewropea u dan jippermetti li IB u l-IBRD fil-operazzjonijiet kollha tagħhom li huma essenzjali fil-pre accession fir-reġuni kollha tal-viċinat li biex ikollhom eh, proġetti trasparenti lista kompleta ta', ta, ta, proġetti li għandha tkun trasparenti sa minn kmini ħafna biex bekk ikun jistaw identifikaw il-bżonnijiet ta' kofinanzjament u dan huwa grazzi għal rata ta' kofinanzjament li eh, triplat f'dawn l-aħħar sentejn sa minn mindu aħna minna dan il-qafas. Mod ġenerali, eh, nofs il-proġetti tagħna fl-Unjoni Ewropea ma' kofinanzjati flimkien ma' banek oħrajn ta' istituzzjonijiet u ta' żvilupp kemm dawk Ewropej kif ukoll internazzjonali. Eżempju ieħor huwa il-Mutual Reliance Initiative li aħna bdejna mal EFT u l-KFW u dan ikopri proġetti mod partikolari fl-Afrika ta' fu u l-Afrika ta' Sub-Sahara u dawn jippermettu li jidentifikaw f'min żmien kmini ħafna ehm, ta' proġetti fil-Project Identification Stage biex bekk unu nistgħu naraw fuq liema proġetti liema istituzzjoni hija l-aħjar biex tmexxi skont il-kompetenzi ewlenin u wkoll fu vantaġġi komparattivi biex bekk ikun jista' jkollna diviżjoni aħjar eh, tal-ħaddiema tal-labor u mhux noqogħdu nfittxu niffinanzja proġetti b'mod parallel. Il-lead financial institution mbagħad tkun eh, l-interface ewleni u tiffoka b'mod partikolari biex tapplika setta proċeduri ta' ħawat l-istituzzjonijiet l-oħrajn f'każ ta' kofinanzjament ikunu qegħdin jorbtu fuq dan il-dan eh, il-leader biex jagħmlu due diligence biex mek ma jkunx hemm xogħol doppju u eh, nużaw il-benefiċċji ehm, mill-proċeduri kollha. Issa naddu għal eżempju iktar speċifiku ta' WBIF, aħna kburin ħafna b'dan, għaliex aħna flimkien mal-Kommissjoni li BRD, l-CB u l-Stati membri stabilixini fl-2009 ħadilna iktar minn sena biex namluh dan u għal daqstant ma kienieċ ħaġa um, ċara u sempliċi għaliex ridna niddefinixxu il-dispożizzjonijiet tal-mekkanizmu li huwa marbut mal-governanza kif issemma iktar kmini. Ovvjament, huwa wieħed mill-iktar aspetti li rridu noqogħdu attenti għalih biex nkunu nistaw nilħu l-interessi u tħassib ta' donaturi ma' dawk mal tal beneficjari bżonijiet tal-reġun. U għal daqstant, eh, ħadilna ftit żmien eh, iżda kontenti li aħna eh, irnexxilna nidwa u nibdew nħadmuha ftit snin wara. qabel kien hemm frammentazzjoni ta' strumenti differenti, per eżempju kien hemm trust fund minn BRD u kol fondi oħrajn minn xi stati membri u flimkien mal istituzzjonijiet finanzjarja tagħna, finanzjarji tagħna u finanzjamenti ieħor offrut mill-Kummissjoni u donaturi oħrajn u għal daqstant hawnhekk aħna rnexxielna npoġġu dawn l-istrumenti kollha f'wieħed. U dan huwa apprezzat ħafna mill-beneficjarji u mill-istituzzjonijiet oħrajn u mill istati membri u jippermetti wkoll li l-istati membri jagħtu grants li ma kienu qed jagħtu qabel ir-reġun jew inkella kienu qed jagħmlu dan mod bilaterali. U għaldaqstant kien hemm focus ċar fuq pipeline wieħed ta' priority projects li huma oriġinati mill beneficjari infushom taħt il-politika ta' tkabbi. U għaldaqstant dawn huma il- um, id-driver ewlieni ta' dan l-istrument u għaldaqstant l-istituzzjonijiet finanzjarji jeżaminaw din it-talba u jiddeċiedu wkoll fuq x'inhuma l-iskemi possibbli ta' finanzjament. Fl-aħħar huwa importanti li f'dan il-qasam aħna nirxilna wkoll nagħtu xi riżorsi għal eh, l-infanz tal-istituzzjonijiet finanzjarji u nimmassimizzaw il-financial eh, leverage għaliex mhux biss ta' ta' eh, self iżda l-istituzzjonijiet finanzjarji wkoll taw xi budget funds. Jiena issa se ngħaddi l-kelma lil Massimo Cinkolani biex ikompli fiħlejtin. Grazzi. Grazzi Alessandro. Jiena ser inkompli billi ngħid li inti semmejt tajjeb ħafna l-fatt li hemm koordinament tajnuniet fiħdan dan l-istrument ta' blending u huwa interessanti ħafna li naraw li fil-bidunet it-talba tal-koordinament bejn id-donaturi ġi eh, għal uh, mid-beneficjari dawn ġew niffaċċjati minn talbiet differenti, minn donaturi differenti u b'mod pragmatiku ħafna huma talbu tistgħu taqblu bejnietkom eżattament x'tixtiequ biex bekk inkunu nistgħu nimplementaw. Mod pragmatiku ħafna wkoll b'referenza għad diskussjoni interessanti ħafna li seħet iktar kmieni l-idea tal-Western Balkan Investment Framework hija il-rabta bejn il-grants u il-self, loans Iżda il-grant u l-loan tfisser il-grant u il-proġett u għandaq sant għandek rabta bejn finanzjament budgetarju u proġett li huwa um, ġabra ta' fixed asset mod ta' mhux biss u li dan jiġi assessjat mod tajjeb u kif suppost fi żmien ta' deċiżjoni Eh, fil-prinċipju dan għandu jiġġenera tul fil-futur li għandu jħallas il-lawn u għanda stant hemm din il-rabta pragmatika bejn kontribut budgetarju u xi ħaġa li hija proġett eh, li għandu effett Issa kif il-blending u implementat fil-kas tal-Western Balkan Investment Framework, Alessandra ġa semma il-kwistjoni tal-ownership din tinsab fir regolamentazzjoni IPA eh, miex kwistjoni ta' għażla WBIF jekk hemm ownership jew le din eh, tinsab fir regolamentazzjoni u l-ownership jaħdem b'ċertu mod li grant request tiġi mill-beneficjarju finali li f'dan il-każ ikun eh, uffiċċju jismu NIPAC li huwa National IPA Coordinator il-beneficjarju ħari joffri eh, talba WAF għal eh, Project Financial Financiers Group eh, min jgħatem hemm l-IFIs u donaturi differenti bilaterali u dak li għamlu huwa dan. Huma jagħmlu screening ta' talbiet u dan isir mill-Kummissjoni biex ikunu jistgħu jaraw li dan huwa f'konformità mal-politika Ewropea u jassessjaw dan ukoll minn l affaj li u dan jagħti ġudizzju fuq jekk din hijiex grant li hijiex ta' valur u jekk għandix tiġi appoġġata jew le. Il-konklużjoni ta' dan ix-xogħol mill-Project Financiers eh, Group jiġi assoċjat mill-Steering Committee fejn għandek donaturi kollha fosthom il-beneficjarji finanzjarji li qegħdin hemmhekk eh, bħal osservaturi u l-Steering Committee jagħti jieħu deċiżjoni biex jagħti grant il dan il-proġett li mbagħad jiġi implementat mill-IFI li DFI eh, jimplementa l-grants kif ukoll il-lawn li hija marbuta biex ikun jista' jsir il-proġett. Biex nagħtukom xi ċifri sa issa sal-aħħar tal-2009 297 miljon grant 279 miljon grant inataw mill eh, u anka kafosta hemm la jaffajs u dan en 137 proġett li ibbenefikaw u kol minn 2.3 biljuni flowns li ġew firmati. Aħna konnet niddiskutu l-leverage iktar kmieni, sa kinti. inti Tamel kalkolu fuq fuq il-leverage bejn il-grants u l-loans huma bejn 8 u disa. Jekk nagħtikom iċ-ċifra l-loans li huma fil-fatt identifikati u huma mistennija li jiġu fil-futur huwa 7.7 biljuni dan l-istess leverage huwa 20-22 Għal daqstant huwa importanti li meta titkellem dwar dawn iċ-ċifri tal-average huwa importanti li nkunu preċiżi. L-iktar ħaġa importanti hija fil-fatt is-sign loan għaliex hija huwa pen, pen li fisser li l-proġett ser isir u għal dawn il-loans aħna grazzi li nistgħu ninformakom li l-IB ta' kontribut b'saħħtu ħafna u għal daqstant nistgħu norbtu l-grant u l-loans ma' proġetti li fil-fatt qegħdin isseħħu fir rigward ta' leverage Id-distenzjoni hija dejjem bejn il-leverage finanzjarju kwalitattiv, policy leverage, l-iktar ħaġa importanti hija din. Irridu nenfasizzaw li jekk aħna noqogħdu l madwar l-istess mejda fil-Project Financiers Group, il-beneficjari, donaturi kif ukoll il-tipi l-oħrajn ta' donaturi fostom l-IFIs. Dak li seħ huwa dan inti tasal għal set komuni ta' prioritajiet u dan huwa l-valur biżju ewlieni ta' dan il-dawn l-istrumenti biex nantikom xi eżempi iktar konkreti tal-proġetti li ġew finanzjati, naħseb li aħna qassamna li flet fejn intom tistaw issibu il-lista tal-proġetti li hija msemmija hawnhekk u forsi jiena nista' nelabora xi ftit iktar fuq l-ewwel wieħed li huwa il-proġett ta' riċerka u l-iżvilupp fis-Servja. Dan huwa proġett li għalih kien hemm grant contribution mill WAF u kien hemm il-proġett issa sar huwa xi ħaġa li jeżisti huwa konsistenti, eh, jikkonsisti f'ċentru tax-xjenza, parti teknoloġija kif ukoll ċentru għall promozzjoni tax-xjenza ġewwa Belgrad. Benu eżempju ta' proġett li fil-fat ma kienx iseħ kieku ma kienemx il-grant mill um, WBIF għaliex il-proġett kien ikun blokkat. Umbat, e, proġett fl-Albanija, hemm eżempju ieħor li permezz tal-grants li saru kien possibbli li jimxu mal-Constitution concessionality requirement għall-Albanija biex jagħtu 30% ta' grant mill-lom skolla totali u stant jiffinanzjaw program ta' road rehabilitation għal-żoni rurali, ġifir l-iktar żoni foqra fil-pajis. Dawn huma żewġ eżempji. Tiret eżempju li jena naħseb li huwa interessanti huwa fil-fatt u dan juri xi ftit il-flessibilità tal-WBIF huwa l-Enterprise tal-Balkani tal-Ponent eh, Innovation Facility. I-WBIF hawnhekk tat grant li kontribwixxew għal ħolqien ta' din il-faċilità, din il-faċilità tipprova tejjeb l-aċċess tal finanzjament għal startup għaw għall SMEs li qegħdin jikbru hija magħmula minn erba' pilastri, hemm żewġ equity funds, wieħed ta' innovazzjoni, wieħed venture capital fund, fond ieħor għal l-agro SMEs u wkoll guarantee facility għal startups u SMEs oħrajn li ma jabbenifikawx minn credit line normali tal-IFIs għas sistema bankarja. U għal daqstant, dawn flimkien jgħatu għas servizz tal-SMEs fil-Balkani tal-Punent 142 miljon euro u għandhom jikkomplementaw offerta ta' proġetti li ma' l-iktar semis tradizjonali għamma kol il-Technical Assistance Package li ser tiffoka fuq riforma regolatorja diġa bdiet issa dal-istadju. Issa jekk aħna għanna nikkommentaw fuq l-esperjenza li ksibna permezz dan l-istrument, naħseb li kif ġajet u importanti li nenfasizzaw l-ownership, il koordinament u kol tal-politika ekonomika li isseħ permezz ta' kooperazzjoni bejn id-donaturi kollha u dawk li jirċievu u dan jgħin biex jaqdu flimkien il-grants u l-loans u kol. U importanti li nenfasizzaw li blending jassigura li il-grant ser isseħħu jimmaterjalizzaw fi proġett xi darba oħra preferibilment kmini kemm jista' jkun u il-kondizjoni għandu jkun hemm il-kondizzjoni biex il-lawn tiġi iffirmata li x'kien tiffinanzja assistenza teknika għal proġett li qatt ser jseħħ flawn hemmhekk tista' tissaqsi tiddubi ta' jekk din hijiex effettiva kif intqal minn kelliema oħrajn, hemm element ta' effiċenza fil-pooling ta' diviżjoni tal-ħaddiema għaliex din hija bejn vantaġġi komperattivi differenti ta' istituzzjoni differenti l-addizzjonalità tal-grants, il-leverage tal-loans u wkoll il-policy leverage. Għaliex hemm diskussjoni fuq kull proġett u f'din id-diskussjoni kulħadd jipparteċipa, id-donaturi min jirċievi, eċċetera Ideas on... Għalek dawn huma uħut mill-ideat li għamilna sissa fir-rigward tal-futuro, għek nitkellem biz dwar Balkani tal-Ponent. Bdejna minn situazzjoni fejn illum għal Balkani tal-Ponent hemm tnaqqis ta' 0.8% tal-prodott gross domestiku. Din mhijiex eh, sistema din allura jfisser li m'hemmx tkabbir fil-fatt, hija sitwazzjoni diffiċli u nafu illi jekk namlu xi kalkoli u naħdmu ftit fuq din il-tejbi li għana qoddimna fil-periodu finanzjament li jmiss l-2014-2020 ser ikonna bżonn bej 8 9 biljun euro fis-sena li jridu jiġu investiti fl-infrastruttura u soċ-ekonomiċi oħrajn fil-Balkani tal-Punent. Għalhekk nemmen illi importanti l wieħed kompli b'din l-idea ta' blending għaliex kemm is-self kif ukoll lotjiet iridu jibqa' dejjem f'din id-direzzjoni fl-istess waqt irid titħalla spazju sabiex dawn dan is-self isir u Alessandro tkellem ukoll dwar l-importanza illi niksbu dan il-mandat għal self u biex intikom xi ftit figuri jekk nħarsu lejn il-Balkani tal-Ponent u l-Kroazja Din hija żona ta' 113 biljun euro. Kwart minn dan huwa ġej mill-investiment. Dan ifisser illi kull sena 24 biljun euro jiġu investiti. Din hija ħafna din il-figuri ħafna inqas minn eh, l-ammont li jingħata kull darba bħala kreditu mill-banek. Ja fil-fatt eh, tliet darbit iktar minn hekk iżda wieħed jista' jgħid illi tletta terz ta' dan il-25% eh, għall-investiment għandu jkun fis-settur tal-infrastruttura għalhekk aħna naslu għal figura ta' 8 eh, jew 9 biljun euro fis-sena għalhekk eh, ikun wieħed jista' jagħti 7-8-9 biljun euro fil fotjiet imma hemm bżonn il sir pjanar tajjeb qabel. Mbagħad dwar importanti li jkun hemm viżjoni eh, wiesa fuq meda twila ta' żmien għal livell multilaterali. Il-lottijiet jistaw jgħinuna sabiex niksbu dan u importanti li wieħed jifhem li mhux kull meta nirċievu t talba mill-awtoritajiet nazzjonali eh, l-affarijiet isiru hekk kif ġipu laħaq dejjem ikun hemm studju li jkun sar biex naraw jekk dan is-self nistgħux intuħ jew le. U nibqgħu naraw il-bżonn ta' din it-tip ta' strateġija għalhekk aħna nappoġġaw l-idea tal-Kummissjoni fil-IPA 2, regolament IPA 2, sabiex nirċievu xi tip ta' għajnuna għal żvilupp reġjonali bilanċat sabiex nifmu li huma l-proġetti ta' priorità u jkollna kol pjanijiet ta' nefqa fuq medda medja ta' żmien u anka jkollna idea tal-prodotti li jistgħu jintużaw għal dan l-iskop barra minn hekk wieħed irid iżom il sida tal-pajjiż dak li għandhom il-pajjiż ta' proprjetà tagħhom u dimajnejħ u dan jista' jsir permezz tal-blending da ma jfissirx li l-biċċa ser taħdem dejjem iżda tista' taħdem. Naħseb dan dak li huwa importanti u li rajna mill-qafas ehm, għall-investiment tal-Balkani tal-Punent. U eh, Nirringrazzjakom tal-attenzjoni taħkom u tal-li ma tlaqtux mill-kamra ġifir l-istampi għandkom u d-dimkom miex situazzjoni li għaw f'din il-kamra palissa. Grazzi ħafna fil-fatt dak ġabna għal tmim l-ewwel case study, issa t-tieni case study huwa għall amerika Latina. U ser naddi lil kelma l sur Cortes illi ser jipprezenta eh, l-esperti li jmiss u l prezentazzjoni li jmiss. Grazzi.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 ser ngħid kelmtejn dwar dak li ħoss u jaħseb il-grupp tiegħi dwar eh, l-Amerika Latina. Ser nipprova nżomm fil-qosor kemm jista' ikun. ċerta punti illi wieħed eh, irid jgħid sabiex nifmu situazzjoni fil-Amerika Latina. Mit-18 il pajjiż tal-Amerika Latina, 11 minnhom għandhom rata ta' tkabbir deċenti. Bizzejet biex eh, eh, tejnom 17% però tal-nis foqra madwar id-dinja jgħixu fl-Amerika Latina huma qed jesperjenzaw faqar estrem għaxar minn dawn il-pajjiżi ta' dan ir-reġun jinsabu fost il-15 il-pajis li l-aktar esperienza u naqasta ugwaljanza u ġustizja u għawek propju li rridu naħdmu ħafna. Tkabbir f'dawn il-pajizi huma essenzjali għat kabbir tar reġun iżda minħabba il-kriżi ekonomika dawn il-pajjiżi huma tassew vulnerabbli Aħna rridu eh, natu valur mizzjut li lajnuna li natu lilhom hemm ċerta rekwiżiti speċifiċi li dawn il-pajjiżi għandhom. Għal darbohra għandek rridu kol nejnu il-pajizi bitħul medju sabiex it-tejbu s-situazzjoni tagħhom u jkomplu jaħdmu fuq is-sitwazzjoni eh, li ġiġa irnexlom it-tejbu fil-passat. Wara trattat tal-Lisbona l-Ewropa qed tejn l-Amerika Latina u għet ma jistax immaġna li l-Unjoni Ewropea ma tkomplix tagħmel dan. Ma rridux naddu il-messaġġ illi minkejja l-impenni tagħna aħna importanix minnhom il-GDP hija ta' 2500 miljun euro qed nagħmlu da kollu li nistgħu sabiex naraw u niżguraw li huma jkomplu jaħdmu fuq il-produttività u il-prodott gross domestiku tagħhom. It-kabbir huwa importanti iżda sabiex naħdmu aktar, irridu naħdmu aktar biex niftħu l-bibien għal dawn il-pajjiżi b'mod partikolari permezz ta' iktar xentisti, iktar studenti li jistudjaw. Bekk ikollna tkabir innovattiv mingħajr dan it-tip ta' tkabbir ma tkunx tista' tagħmel xejn, ma tkunx tista' tejbilhom situazzjoni tagħhom. Għalhekk irridu nisqu fuq il-fatt illi l-għajnuna trid taħdem u dan sabiex bħal passat inkomplu imbidlu il-ħajiet tal-bnedmin. Eh, Musser inkompli nitkellem dwar dan il-suġġett u s-fittura li xanna u kell l-espert, il-sur Gustavo Hernandez, illi ser jispiegalna ħjar situazzjoni, pero nemmen illi għanna għanna strument għal eh, l-instrument għal tkabbir eh, instrumentali u hemm bżonn illi namlu naslu għal aktar dialogu eh, l-Amerika Latina jabla dubju waħda mill-prioritajiet ta' dan il-Parlament. U din mhijiex biss l-opinjoni tal-Partit Politiku tiegħu, ista in ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew meta ivvota favur rapport għal eh, kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Dan huwa vot pożittiv illi wieħed irid jibqa' ħseb fuqu. U rridu nifukaw fuq pajjiżi b'xi pajjiżi partikolari tal-Amerika eh, Latina bħal Peru, il-Kolombja u l-Ekwador, tliet pajjiżi li aħna nħossu illi iridu jkomplu jirċievu għajnuna bilaterali permezz ta' dan l-istrument l-istrument ta' għajnuna. Għanna u koll il-kustjoni ta' l-MFF, il affas finanzjarju multianwali, illi irrit zom u d-dimajneħ illi ma jamilx iktar tnaqis eh, f'dik li għajnuna għal l-Amerika Latina. Ma nistawx sempliciment nabot nabbandunaw il-dawn il-ċittadini irridu ntemmu u nkomplu fuq il-proġetti tagħna. Din hija l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u naħseb li ser tkun il-pożizzjoni tal-Parlament waqt in-negozjati. Nispera illi aħna rnexxilna nidħlu fil-kontenut politiku ta' dan l-instrument għal għajnuna Issa naddi il-kelma għal rapporter is-sur Gustavo Hernandez. Eh, li xtaqt ngħid, però mux qed nippunta subajja għalli xi ħadd, issa xtaqt ngħid illi il-blending hija xi ħaġa li aħna rridu nħarsu leha fid-dettall għaliex eh, iwa jista' jwassal għal riżultati pożittivi, però hemm bżonn li jkollna qafas regolatorju illi jaħdem u jaħdem sew ejja nifmu illi settur tal-għajnuna tal-kooperazzjoni bejn pajjiżi mhux settur bħal oħrajn huwa settur partikolarment delikat u sensittiv għalhekk irridu nħarsu b'mod iktar serju lejn il-qafas eh, regolatorju meta kunu qed nitkellmu dwar il-blending. M'għandix dubju illi b'mod ġenerali dawn ir-regolamentazzjoni li teżisti waħda pożittiva, però ma ejja ma nitilqux dan l-aspett qudiem għajnejna spiss inkunu qed nitkellmu dwar kemm xi ħaġa qed tħallilna profitt kif nistgħu ntejbu l governanza Dawn huma punti illi rridu nkunu ċari fuqhom meta nagħmlu kummenti tagħna. Pereżempju kif il-finanzjament pubbliku l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ttejbu il-valutazzjoni tad dettall u l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti però hija xi ħaġa kompletament differenti meta wieħed jippompja u jippompja flus minn finanzjament privati. Għal dan għalek minħabba dan għanna bżon għafas eh, regolatorju ċar daqs il-kristall. Eh, marriċ il-kom wis dwar il-punt il tijaj u għawek ser naddim l-ewel il-kelma l-Sur Hernandez li huwa antropologista li ħadem fil-gradwa mill-Università Kattolika tal-Peru u għandu uh, masters fil- fl-Università eh, ta' Texas u ehm, nadilu l-kelma mill-aktar fis possibbli. Mela, grazzi ħafna. Jgħid Sir Hernandez, l ewwel qabel kollox nirringrazzjakom tal-istudentuni, l-Sess membri ta' dan il-Parlament Ewropew, naħseb li hawnhekk għandna diskussjoni tas-sew importanti għal raġuni sempliċi. Għandna hawnhekk il-kwistjoni tal-blending, li u il-mix mechanisms dawn iż-żewġ uh, għodda huma parti minn uh, minn uh, għajnuna li tingħata lill amerika Latina. Irridu naraw x'inhu r wol tagħna eh, u x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lill-Amerika Latina u ser nuża dawn il-ftit klim, il-ftit skużawni minuti li għandi biex ngħidilkom xi ħaġa mżjuda, pereżempju dwar is-soċjetà ċivili u kif in-nies iċ-ċittadini jistgħu jipparteċipaw f'dawn il-valutazzjoni ta', ta sinerġija. Ilni inħares lejn dal aspett minn Awwissu tal-2012 sa' biss minn nagħmel dan sa ġunju tal-2013 u qed nagħmlu eh, studju akademiku u anka fuq il-post sabiex naraw eżattament x'qed jiġri fil-każ tal-faċilitajiet ta' investiment fl-Amerika Latina. Kellna xi eh, kellna xi eh, interviews li saru lill persuni u anka laqat sabiex anka nifmu fost l-oħrajn x'qed jiġri fil-Parlament Ewropew għaliex dan jaffettwa wkoll lill eh, amerika Latina. Għamilna forma ta' riċerka bazata fuq il-parteċipazzjoni. Provajna naqdu l-koll il-partit interessati kollha flimkien l-NGOs, il-gruppi eh, soċali u ser ikun hemm pubblikazzjonijiet dwar il-riżultati li wasalna għalihom. Iżda wkoll għamilna dialogu mal komissjoni Ewropea. Dan huwa proċess ta' dialogu. Um, ħafna opinjonijiet iżda li huwa importanti u li wieħed jaqgħad daw l-opinjonijiet sabiex l-partijiet interessati kollha jaħdmu flimkien biex isaħħu l-kooperazzjoni bejniethom. Allura x'inhu huma r-riżultati prinċipali ta' din ir-riċerka? L-ewwel qabel kollox il-bidla. Rridu nħarsu iktar mill-rib lej il-bidla bidla illi twassalna għal bidla illi jebbet tifforma il-futur, per eżempju, ehm, partijiet eh, prinċipali fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-bidliet mill-iħnet illi qed ibidlu anke l-mod kif nikkooperaw bejnietna. Dawn il- eh, dan il-mod differenti kif wieħed jaħseb u kif iħares lejn lajnuna u dan naraw permezz ta' mekkaniżmi ta' innovazzjoni bħal pereżempju l-blending li tkellimna dwaru. il-realtà u kif kienu l-affarijiet 10 jew 20 sena ilu issa madhom xjoddu għaliex kien hemm bidla kbira, kien hemm eh, tkabbir ekonomiku kbir fl-Amerika Latina u l-Unjoni Ewropea hija l-akbar investitur f'din l-ekonomija tal-Amerika Latina. Iżda it-taħlita ta' investiment mhux ta' kummerċ tbidlet u naqset minħabba li daħlu partijiet u atturi differenti ġodda bħaċ Ċina pereżempju. qed nippruvaw issa anka nippruvaw niksbu kooperazzjoni min naħa tas-settur privat. Jekk wieħed iħares lejn il-qafas għall-għajnuna jara li hemm iktar eh, input estern. Iktar importanza qed tingħata lill-settur privat permezz ta' odda finanzjarja illi huma bbażati fuq is-settur privat jew inkella fuq taħlita ta' setturi. U għawek għal darbohra terġa tidħol l-idea ta' blending u jerġgħu jizdidu eh, jizdid is-self mod ġenerali. Importanti li natu lajnuna l-SMEs eh, namlu iktar mm, inċentivi għas settur eh, privat f'dawk li huma proġetti eh, u programmi importanti bħal pereżempju dak tal-infrastruttura. Għandna wkoll il-life, il-faċilità ta' investiment tal-Amerika Latina. Qed nippruvaw noħolqu politika ta' strateġija mm, għal darba bidla kbira li saret f'dawn l-aħħar 10 snin. Qed inħarsu lejn serje ta' setturi differenti, osma differenti bħal l-ambjent, tibdil klimatiku. U qed nippruvaw intejbu l-kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' immaniġjar f'reġim illi jixtieq ikopri l-iżvilupp b'mod ġenerali. U naħseb illi huwa importanti li hawnhekk jara eh, u jżomm u il-mira prinċipali tal-Unjoni Ewropea fl-għajnuna l-Amerika Latina, ġifieri li jiġi eh, eliminat il-faqar. Attualment għanna 10 proġetti fiħdan dan il-qafas, fil-qafas Life. U għet nipruvaw eh, nbidlu l-mod kif naħdmu sabiex namlu tajjeb pal bidliet li saru uħut minn daw il-proġetti, eh, tibdil ta' networks għal tibdil tal klima fil-Messiku, il-impjant um, eh, idroelettriku fil Salvador. Dawn kollha huma orientati fuq bidliet Progr programmi reġjonali, programmi rurali għall-Amerika Latina. u rridu naraw kif nistgħu ngħinu lill-ċittadini indiġeni fil-Messiku u nużaw aqwa aħjar ir-riżorsi tal-baħar fil eh, tal-ilma fil-Kolombja. Uh, eh, Ovvjament, fittixna lajnuna ta' istituzzjonijiet finanzjarji, uħut minnom ta' fuqom tajjeb, fostom li IB, u anka l-Intra-America Investment Bank anka eh, l-bank eh, bank għall-Europa għall-Amerika ċentrali. Iżda rridkom nixtieqkom tarsu ftit lejn min huma il-beneficjarji ta' daw il-proġetti. Fil-qafas eh, life inħossu illi il- il- um, il-gvernijiet iridu jibbenefikaw kif ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji. Um, serje ta' proġetti li kif ġiġaħet ġew approvati taħt il- jew fiħdan il-qafas live, iżda hemm proġetti illi fuqhom qatt iridu naħdmu illi huma parti mill- um, minn proġetti tal-passat li qed jitkomplu issa li qed nippruvaw nagħmlu hija li nsaħħu u nħeġġu iktar kompetittività u kummerċ ħieles. U nippruvaw eh, niksbu sussidji eh, permezz ta' life. U għalhekk wieħed jista' jistaqsi ma tip ta' proġetti tinħarsu lehom bla dubju l-aspett tal-iżvilupp huwa priorità tagħna meta nkunu qed nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Fil-passat saret ħafna ħsara ekoloġika u anka konflitt soċjali dwar x'għamilna ħażin għaliex meta wieħed jara iħares lejn l-impatt, l-impatt b'mod ġenerali u impatt negattiv, pereżempju. Fl-2010, meta għed ħares lejn in-negozjati taħt l-IIRSA illi eh, tkopri Eh, tkopri diversi proġetti li ser ikunu bad parti eventwalment mill-qafas live. Kien hemm ħafna punti li ġew repetuti, repetuti, pereżempju l kwistjoni tal-Peru, pereżempju f'Baga fil-Peru, meta l-affarijiet bdew sejrin lura għall-ar il-ċittadini għamlu protesti anka fil-Bolivja e, gruppi e, gruppi fis-soċjetà ħarġu jipprotestaw għaliex ippruvaw ħarsu l-żoni protetti u mingħajr e, mhux intenzjonalment iżda l-proġetti għalaw irċivew daqqa ta' ħarta minħabba dawn il-protesti. Issa qed inħarsu lejn Eh, issa f'din l-iskema ta' qoddimkom qed taraw il-proġetti prinċipali taħt il-qafas life l effiċjenza enerġetika, l-enerġija rinnovabbli, l-estensjoni tal-impjant idroelettriku f'El Salvador, enerġija li ġejja minn rieħ fil-Messiku u il-proġett tal-Kolombja irridu nippruvaw nikspu bilanċ ġeografiku iżda anka fin-networks soċjali illi issemmew qabel. Huwa importanti illi wieħed iżom qudiemu il-qasam ġeografiku għalix fil-passat, sfortunatament, ma kellniex informazzjoni tajba, ma żommejniex din tip ta' informazzjoni qudiem għajnejna, għaliex kienet diffiċli l għet jikseb din it-tip ta' informazzjoni. U għalek qed nippruvaw nżommu bilanċ bej l-affarijiet pożittivi u dawk negativi fuq dak li qed jiġri fuq il-post. Ħalli nagħmlu nkunu ta' vantaġġ iktar milli ta' żvantaġġ, ovvjament. Issa, x'qed nippruvaw niksbu aħna f'dan it-tip ta' proġetti tagħna. Importanti ħafna it-trasparenza spiss l-uffiċjali kollhom irrida tajba illi jagħtuna l-informazzjoni. Iżda spiss l-informazzjoni ma tkunx tajba u lanqas biss tkun disponibbli għas-soċjetà ċivili. Ħafna drabi ma jkunx hemm il-kriterji neċessarji sabiex ikun hemm aċċess għal din l-informazzjoni. Spiss Per eżempju, il-Kommissjoni Ewropea, aħna nirreferu għal Kommissjoni Ewropea sabiex niksbu informazzjoni za tgħidilna li din hija informazzjoni sensittiva u li ma tistax ittielna. Ħafna drabi eh, Umbat ħafna drabi l-informazzjoni li tkun tal-pubbliku tkun wis eh, ftit wisq Għalhekk importanti nifmu x'tip ta' ġbir ta' informazzjoni qed isir u li huma l-aspetti pożittivi relatati magħha. Dwar il-gvernijiet importanti illi, skużawni, dwar il-governanza importanti illi kolna governanza tajba. Mbagħad il-Parlament Ewropew u r-rwol tiegħu bħala eh, osservatur illi illi jissegwi xikun qed jiġri. Per eżempju, meta semmejna il-pajjiżi bitħul medju. Għawek tridu tejnuna biex namlu dan. Spiss aħna nitkellmu dwar l-iżvilupp bħalli kieku hija ovvja li jkun hemm governanza tajba. Iżda fil-verità irridu niżguraw li jkun hemm din il-governanza tajba u meta il-ċittadini jkunu ktar konxi ta' dawn ir-rekwiżiti, l-informazzjoni eh, u mbagħad nkunu nistgħu appuntu nasu għal din il-governanza tajba. fl aħħar mill aħħar però wieħed irid eh, ikejja l-affarijiet permezz tar riżultati Ejja nħarsu lejn ir-riżultati. Wieħed irid ikejja dawn ir-riżultati b'mod oġġettiv permezz ta' miri ċari ta' żvilupp. U għawak mhux qed nitkellem dwar liħ finanzjarju, iżda jrid ikollok studju ta' l-impatt eksanti. Jekk eżempju għandek provvista tal-ilma għal zida tal-provvista tal-ilma ta' 12% li tagħmel tajjeb għal 15 il pajjiż, allura dan jidwa jkun wassal għal iktar żvilupp. Meta jkollok ftehim bejn assoċjazzjonijiet, meta jkollok valutazzjoni ta' l-impatt, għal darboħra eh, inkunu nistgħu naraw x'inhuma r-riżultati. Spiss ikun diffiċli li wieħed aqabbel dawn il-mekkaniżmi flimkien meta wieħed ħares lejn settur, lejn settur jipprova ħares lejn setturi kollha f'daqqa. anka drittijiet tal-bniedem. fil flazzjoni esterna kollha tal-Unjoni Ewropea rridu niskuraw illi s-settur ta' drittijiet tal-bniedem ikunu koperti. Meta l-proġetti jiġu approvati u aħna ma nix għal kif intom tapprovaw dawn il-proġetti, però jidrilna aħna illi apparti ftejim ġenerali dwar dan il-proġett qatt ma jissemmew id-drittijiet tal-bniedem. U għal darbohra s-soċjetà ċivili eh, trid tkun ikkonsidrata għaliex permezz tal-input tas-soċjetà ċivili l-affarijiet tkun jistgħu jmorru aħjar. Mass attivamente? Iva, rridu naraw li il-membri parlamentari Ewropej ikunu iktar u iktar involuti taħtem il-gvernanza bħala osservaturi fil-life. Anki soċjetà ċivili, l-għaliex eh, prezentament manda lebda ruol eh, għall-axħar f'dak li qed namlu. Tajjeb wis eh, mela għandna ftit ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet namlu Q&A forsi jistaw jintervjenu xi MPs li għandna fostna. Iva, mela naddi l-mikrofonu l kollega fuq elementi għaj, mela, jek permettu li għandi tlet mistoqsijiet l-ewel mistoqsija fuq s-sur Sur level de, inti enfasizzajt fuq il-package deal għal-self, inti taram il-futur b'mod differenti, ġveri li kollak organizzazzjonijiet differenti li joffru Eh, pakket kollu kemm u jew kalla li kollok organizzazzjonijiet differenti li biex ngħidlek eh, f'qasam fl ta' divizjoni ta' ta' xogħol jieħdu ħsieb partijiet differenti. Imbagħad fuq il-presentazzjoni li kellna mis-sur Karanom u s-sur eh, Cingolani Intom taraw il-settur mod differenti, il-settur tal-blending ġiver mod differenti, illum meta mqabbel ma dak tal-ġejjini u kif taraw jaħdem? Iva, mela, L-ewwel il-mikrofonu li sur Debelde. Grazzi ta' sewa għal-mistoqsija tiegħek. Iva, mistoqsija tajba u wis eh, u mhijiex faċli biex wieħed iweġibha, illa li eh, tiddependi miċ-ċirkostanzi. Naħseb dak li rridu nirrealizzaw huwa li pajjiżi li qed jiżviluppaw ġifieri minnaħa ta' reċipjenti, biex ngħidlek il-pajzi reċipjenti għandhom sorti differenti ta' finanzjament u il-kollegi tiegħi jsejħu lam l-era li tnejxu fiha iktar u iktar l-era tal-għażliet. U nafu li hemm vantaġġi komparativi differenti dejjem skont is-sors. Naseb dak li huwa importanti huwa li bżon ta' iktar koordinazzjoni. U jekk dan ifisser li dan ma jista' jsir permezz ta' istituzzjoni waħda, allura jrid ikollok istituzzjoni waħda li tkun qed eh, taġixxi ta' fornitura ma naħsibx li dan ħajkun il-każ għaliex kull istituzzjoni ħad tkun qed tista' tikkontribwixxi ehm, permezz tal-vantaġġi komparativi tagħhom. Naħseb dak li qed infissru hawnhekk huwa li ehm, r-riżorsi rridu npoġġuhom f'daqgħu dak fl-aħħar mill-aħħar li qed jagħmlu er- l-iskemi ta' blending ġifieri li nġibu flimkien il-grants u s-self ehm, naħseb dak huwa dak li qed nippruvaw eh, nilħu hawnhekk fejn tidħol il-platform. il platform Għu għalek nota eh, sew importanti li naħsbu li konna ma strumenti fisseħ eh, biex bekk eh, minn kunu nistaw namlu evalwazzjoni li ma huma ir-riżorsi fejn ħan allokawhom għabbażi ta' xiex ħan naħdu d-deċiżjonijiet kemm ħajħat lajnuna ħatena tal reċepjenti jemin id-deċidi, kem rizorsi ta' self mjena ta' u fejn naħseb hemm bżonn ħafna iktar koordinazzjoni. Mhux biss bżonn iktar konsiderazzjoni bejn l-Omsol grant, imma wkoll bejn fis-settur ta' finanzjament pubbliku hemm bżonn ta' iktar u iktar koordinament fil-sistema kollha kemm hija. Eżempju ieħor u il kuratura ta' Tramutana u nofsenar, per eżempju fil fafarka t hemm xi tip ta' kummerċ biex biex ngħidlek fejn hemm parti differenti li eh, inġabru bejnietom biex jaraw kif jistgħu jikkoordinaw u jindirizzaw il-ċerċertu limitazzjonijiet li hemm u xi kultant hemm għandhom bżon ta' għajnuna teknika xi kultant ma għandhom bżon għajnuna finanzjarja permezz ta' eh, grants jew inkella ta' ta' self. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar naħseb dak li qed ngħid bżonn ta' iktar koordinament. U ħafna drabi ma dan kollu fuq dan koordinament għandek struttura istituzzjonali. rridu naraw naqra din kif kif se taħdem, rridu naraw naqra illi hemm noħolqu struttura li tkun vantaġġuża għal l-attur partikolari ta' so. Eh, grazzi ħafna, mm, da' Belde u issa nistaw naddu l-kelma li Sur Karano. Grazzi eh, ta' sew l-mistaqsija tijak, ħa nindirizza l ewwel wahda fuq jekk il-planning fil-Balkani, eh, l-pjanar fil-Balkani tal-Ponent u iktar ta' suċess minn raġuni oħra, ma naħsibx li hemm t-tweġiba faċli Naseb eh, kollox jiddependi mill-kriterji li wieħed juża ma' suċċess aħna rajna ma' data fuq il-leverage, fuq il-leverage finanzjarju, fuq il-livell ta' grants kif ukoll ta' ta' self il-li ġi il-li ġi aċċettat u naħseb illi u kollox jiddependi mill-indikaturi u kollox varja jekk jgħet eh, jista indikaturi differenti hemm ċertu punti li aħna sottolinjajna li huma marbuta mal għafas eh, politiku tal-Unjoni Ewropea, ġifiri aħna met eh, naġixxu taħt il-linja ta' politika tal-Unjoni Ewropea li jiddependu skont ir-reġun. F'dan il-każ fil-Balkani tal-Punent aħna aġixxejna taħt il-politika ta' tkabbir li permetti aċċeż kbir ta' lejn il-konverġenza ta' standards Ewropej kif ukoll eh, li eh, nifokaw fuq ehm, ehm, il-kizba li ehm, dawk li jibbenifkaw jihdu l-affarijiet fidejhom ġala darbu ma jisiebu fost oħrajn esempio il-kas tal-Kroazja. jena ma nixiex nitħol fil-dettalju nejtu kon iktar ta' suċċess eh, dan il-kas semija u lem. Eh, xie jiddependi mill-linja ta' politika li nsegu, ma naħseb li li wieħed hemm isirem is-sit tal-ħaġa propja il-ħaġa importanti u naħseb li mutatis mutandi hija xi ħaġa li qed niddiskutu u hija xi ħaġa li ħankun qed indaħlu iktar u iktar fil-pjattaforma. Mbagħad hemm elementi ieħor jiġifieri il- naraw naqra li ikun hemm iktar u iktar possibilità ta' pooling ta' ta' grants fost oħrajn l-inklużjoni ta' donaturi oħra anki non non Ewropej, per eżempju l-Kanada u Norveġja. U dawn ġej naturalment minn minn min setturi differenti hemm ukoll la FIs li jeb kollox qed jikkontribwixxu madwar 10 miljun euro u istituzzjonijiet oħra u naħseb illi tajjeb illi noħolqu iktar u iktar mill-lok fejn ikun hemm istituzzjonijiet biex ngħidlek fejn il-kejken kabruħu jkun hemm iktar partijiet illi jagħtu jagħtu semhom milli ehm, ma jkunx neċessarjament donaturi Ewropej. Hemm ukoll rieda eh, politika ta' WBIF li għabbażi eh, tal-Kunsill ġimet lup li jkun hemm streamlining ta' diversi faċilitajiet oriġinarjament mill-beneficjarji infushom u dan anki fil-daw tal-politika ta' viċinat nafu li għannam mekanizmu ewlieni Ewropew Iżda hemm eh, diversi eh, fondi, per eżempju id-Dovil eh, Fund u inizjattivi oħra li jistgħu jikkontribwixxu hemm possibilità daqstant li jkun hemm iktar finanzjament f'reġjuni partikolari, anke per eżempju fil-reġjun Mediterranju se nippermetti l-kollega tiegħi biex jiġab it mistoqsija. Grazzi tal-mistoqsija, iva, mistoqsija diffiċli nishtiq biss li namel numru ta' kommenti għabbażi anke tal-diskussjoni ġenerali l-ewwel net blending sa ċertu punt huwa kwistjoni ta' ma' sens komun jekk tal-inqas qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea li x m'hemm l-ebda raġuni għalem il-budget Ewropew għandu jimxi f'direzzjoni differenti minn dik tal-self Ewropew, ġifiri jagħmel sens li wieħed jiragruppa f'daqqa relevanti minn jekk qed nitkellmu fuq grants jew kella self, mhux kwissjoni ta' wieħed aħjar mill-ieħor, qed nitkellmu dwar grants li huma limitati u kif ukoll self li huwa wkoll limitati ma li nistgħu nkunu forsi iktar flessibbli bihom. Ġviri, għamna qed nitkellmu fuq xi ħaġa loġika li wieħed ipoġġi l-prioritajiet flokom, rridu npoġġu l-flus fuq il-prioritajiet li huma l-iktar importanti, għat nix nisħaq li fil-każ tal-punent tal-Balkani tal-punent hawnhekk finanzjajna l-iktar fil-settur pubbliku għamilna ċertu investimenti fil-SMEs, fil, fil, fil ċifiri li rritnejt u li jista jkollok numri, numru infinit ta' raġunijiet għalam il-ħagġa ma tistax taħdem. Inti jem tista tagħmel ġifiri jem investiment f'proġett partikolari u jista jarralek bil-kbir għal diversi raġunijiet. Għal dasan taħna meta nagħmlu l-evalwazzjoni rridu naraw naqram xikienu raġunajiet, xikienu raġunijiet, biex niprofa nwieġa per mistaqsija tijak u anke preferenza l-prezentazzjoni ta' għanam fejn mhux qed jaħdem, eh, mhux qed jaħdmu l-proġetti huwa fejn għandek eh, investment grant jew nkella technical assistant eh, assistance grant għal tħejja ta' proġett fejn inti tpoġġi l-flus dedikati għal proġett u l-proġett jispiċċa għat ma jsir realtà għaliex hemmhekk żgur li l-flus fil-fatt ma ntefqux bis-sens inti żgur li ma ksibx ir-riżultat f'termini tal zieda tal-kapaċità produttiva kella żieda tal tal-tallem tal talba illi jinti kontem għed t-prova t tikseb, ġifieri fuq um, level mikro, jista' kollu kem eh, każ eh, bħal dan għadni kif semmejt illi eh, il-proġett ma jkunx um, ħadem. Imbagħad jekk tħares lejn in-naħa l-oħra tal-munita biex ngħidlek jekk inti ngħidu iżid um, regolazzjoni tal-mekanizmu kollu kemmu tista' tkun idea tajba ma jista' jkun ukoll li xi ftit ma' regolazzjoni li inti eh, toħloq hemm jistgħu iwaqfu minn dawn illi dawn il-proġetti eh, jisiru realtà ma din hija l-opinjoni tiegħi eh, ma xiex nikkonta l-opinjoni importanti tan nies fuq level li ma l ritnejt nejtu għam li eh, fuq level eh, mikro tajp li nejdu li t titilħaq ċertu level ta' investiment ta' t tkabbir ta' prodott gross domestiku u il-politika interna tkun li t-preċiza dawn il-mir imbaħt eh, bil bil bil kritiċi kollha u bil u blimmiet kollha wieħed irid jara li jkun hemm il-flessibilità meħtieġa biex eh, u dawn dawn il-miri u fl-aħħar mill-aħħar naħseb eh, dan huwa l-kontribut li nista' nati biżav il-mistoqsija li għamilt li f'dan id-dibattit. Grazzi. Jekk memx mistoqsijiet oħra, allura minn kelma lis-sinjura Sinura Nimski, u forsi teġbaċi konklużjonijiet, grazzi sur Cortez, Iva, nasab li dan kien wara senata sew interessanti, u nasab li nistaw nibqaw nużaw il-Parlament Ewropew bħala lok tajjeb biex kun hemm skambju ta' ideat innovattivi u viżjonijiet għal-ġejjieni. Jena maħat notam ta' meċi numru ta' punti l-ewwel net blending mhijiex magna li toħloq il-flus kif għal wieħed mill-kelima ma fl sesħin ħin tista' tkun utli. It-tieni punt l-istrumenti ta' leveraging u ma' ċentrali ma' dan kollu ftit ċarezza fuq min fil-fat qed jagħmel leveraging u kif id donors ħam jiżviluppaw ħajreġixxu għall laturi ta' suq mbagħad l-istrumenti biex waslu għal koordinazzjoni bejn l-atturi differenti li qed jgħinu għall-iżvilupp naħseb dan huwa punti ieħor ewlieni il rridu nsemmu f'moħħna ma il-koordinazzjoni bejn donaturi huwa diġam ewlieni biex intejbu l-effiċenza din titjib irrelevanti minn jekkunx hemm blending jew le. Nasib din il-laqa kienet importanti ħafna biex eh, jitqajmu ċertu mistoqsijiet mod partikolari brabta ma' ċertu strumenti għad baqanna ħafna eh, x'namlu u fuq kemm dawn l-istrumenti jistaw jgħinu biex niksbu il-mira ta' svilup għal-millenju. Ġifiri ejja nkomplu niddiskutu u laqat diskussjonijiet bħal dawk li diġa kellna nkomplu bihom, nkomplu niskambjaw il-femiet tagħna, nkomplu bl-inizjattivi tagħna grazzi tal prezenza tal-parteċipazzjoni attiva tagħkom, grazzi tal-mistoqsijiet u nittamaw li nibqgħu nserħu fuq servizzi esperti tagħkom anke fil-ġejjeni. Grazzi.